Għobżeċnja. Jiena nixtieq li issa niftaħ is-sessjoni illi waqafnija fid-9 ta' Settembru. U nibdew billi ninfurmakom illi s-sur Igor Xibx miet illi huwa eh, li kien fil- li kien parti minn din il- kien membru ta' dan il-Parlament mill-1992 sal-1994. Kien attiv fil-Parlament Ewropew għal kważi 20 sena. Nixtieq illi nagħmlu minuta ta' silenzju.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 illi ħabbru l-intenzjoni tagħhom illi jistrajkjaw nhar il-ħamis fit-23 ta' Settembru għawek fi Franza. Din l-azzjoni industrijali ħat affettwa t trasport pubbliku mill-10 ta' flaxija tal-erba flaxija 22 ta' settembru. Smajna wkoll li L-azzjoni industrijali dan l-istrajk jista' jkun li jibda anke fi 8 ta' flaxija l-erba. Il-konferenza ta' presidenti deċidiet li aħna nkomplu bix-xogħol tagħna bħas-soltu u illi din is-sessjoni ħat ispiċċa kif konna pjanajna fis-sija wara l-votazzjoni l-ħamis. Is-servizzi tal-ferrovija u tal-ajru ħajkun affettwati kif ukoll trasport pubbliku ġifieri trams u l tal-linja fi Strasburgu. Ħajkun hemm ċertu problemi u allura jista' jkun impossibbli illi aħna niggarantixxu livell tajjeb ta' servizzi tat trasport.